Guten Abend. Mikrofon is on. Yes. So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegi. Imħabba dew minn id-dikjarazzjonijiet tal-vot mux se nagħmluhom eh, eh, mill-ewwel imma fl-aħħar iktar tart, mux wara li nivutaw. Mela nibdew blowel uh, eh, vot. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni ap applikazzjoni. Uh, votazzjoni nominali ehm, għandna um, bżonn ta' maġġoranza kwalifikata. Ftaħt il-votazzjoni, kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. mela mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni għal darboħra eh, votazzjoni nominali, votazzjoni eh, miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni marwa. Għaddit. Issa għaddu għal rapporta fuq il- eh, waiver tal-immunità di Marinio Pinto. Dak li huma favur kontra astenzjonijiet għaddit. rapport e rapporta Sur Swiefka fuq talba għal deroga tal-immunità ta' Sur Ivan Jafko Jakovčić. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa rapport negresku fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni Ewropea. Eh, la maġoranza kwalifikata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa naddu għal rapport Regner fuq il-talba għal deroga ta' umma immunitat għas-sur Viktor Uspaskic, is-sur Verhofstadt. <laughs> tal-li għedin tħedġuni biex nitkellem. President, wara il diskussjoni diffiċli li kelli ma' Sur Schulz illi talabni illi rrit nintervjeni issa u mux satajnilu. Nishti nireferi dan il-rapport lura l kumitat skont ir-regola 188 paragrafu 2. il raġuni hija illi jekk naqraw ir-rapport għatem dubbi fuq eh, kwistjoni ta' Wikileaks, eccetera, imma e anki kwestjoni li importanti. Meta aħna trattajna l-kas ta' Sur Siviri, aħna neħejna l-immunità tiegħu, però il fuq il-fatt li ma jiġix affettwat l-eżerċizzju tal-kapacità tiegħu u ma kienx limitat tal-libertà personali. U jiena nixtieq li l-affarijiet il-Komitat tal-Affarijiet Legali jieħu l-istess deċiżjoni u jerġa' jikkonsidra għax il- illi il-libertà personali tas sur u kitx ma tiġix limitata, għax għandu jkollu trattamenti li jkun inqas minn dak tas sur severi illi kien anke għal każijiet ta' korrazzjoni li huwa każ iktar gravi. U għal din ir-raġuni nitlob lill president biex namlu vot biex nibatu lura din il-prattika lill kumitati Grazzi ħafna, issa wara ħajkonna l-opportunità wara votazzjonijiet. Anzi, issa wara tkellem is-sur eh, kollega għanna l-opportunità li hemm jien jitkellem wieħed favur wieħed kontra. Nibdew bis-sur Golnish. President, anki jekk is-sur Verhofstadt huwa avversarju politiku tijaj, jiena napoċċa. u jiena kont anki f'kumitat speċjali illi kien fil uh, illi kien jagħmel verifika tal-kredenzjalijiet u 20 sena ilu aħna kellna applikazzjoni tal-ġurisprudenza illi jekk hemm fumus persekuzzjonis illi biha hemm membru li qed jiġi persegwitat għal raġunijiet politiċi, allora jridu nappoġġaw l-immunità tiegħu. Jiena nħoss illi dik il-ġurisprudenza jiena dejjem appoġġajta anki anki jekk u avversarju politiku. Anki meta tkellimna fuq kwistjonijiet ta' twemmin reliġjuż. Jiena nixtieq li sur Verhofstadt japplika l-istess tip ta' ġurisprudenza li kellna. Inti kellek minuta sur Gonnix bħal kulħadd. Mela, il-senjura eh, eh, Gonnix eh, tkelmet ta' favur, sa senjura Rejkic, Isuru Spaskic kellu opportunitajiet gbar. U fil-fat jgħat juri illi reporter li meċa bil-galbu, aħna provajna namlu minn kollox anka fil-mandat leġislativ li kellna qabel sabiex naħdmu ħafna fuq dan. Iżda aħna aħna dan il-fajl diskutejni blaqal iżda din id-deċiżjoni issa tittieħed wasal iż-żmien li tittieħed deċiżjoni tant irna niddiskutuh li issa wasal il-waqt li naqbdu u nieħdu deċiżjoni dwar dan. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Regner. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür? Grazie, mela naddu għal vot. Favur il-proposta ta' Verhofstadt? E, e il-vot il-vot e li u nibatu il-proposta l-ura l-komitat. Minu huwa favur li nibatu l-ura. Minu huwa kontra? Namlu verifika elettronika. Kulħati vota eh? il-votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Mela issa irridu nivutaw fuq il-rapport ta' signora Regner. Favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Il-rapport ta' Surduda fuq il-talba ta' difiża tal-privileġi immunità ta' Sinur Gabriele Albertini. Favur kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. E rapporta sur Landsbergis fu l-assistenza makrofinanzjarja għall-Ukrajna. Għawnek ħafna votazzjonijiet nominali. L-ewwel waħda l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. ma Emenda tlita, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni marruqa. Ma Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni marruqa. Ma Test oriġinali mill-artikolu 1 paragrafu 3. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda numru 1. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 2. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. L-emenda erba, eh, votazzjoni ftuħa. Kulħat vota votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda numru 9, votazzjoni ftuħa. Kulħat vota votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda numru 10, votazzjoni ftuħa. Kulħat vota votazzjoni marruqa. Maddiċ. Test oriġinali, artikolu 3, paragrafu 1, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 11, favur. Kontra. Maddiċ. Emenda 12, favur. Kontra astensjoniet ma' d-dib. Emenda numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Ma d-dik. L-emenda numru 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa ma ddiċ. Il-proposta tal kummissjoni favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Rezoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa, għaddit. Ma nista' għal rapport ta' Signora Kajli fuq il-rapport eh, annuali ta' taxxa. Il-paragrafu 5 ta' test ta' oriġinali, favur kontra? Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Paragrafu 22, favur. Kontra. Astensjonijiet, għaddiet. Paragrafu 23, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 25, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 34, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 37. Aw, uh, uh, emenda orali mis-signora Kajli. Nilqaw l-implementazzjoni ta' malajr ta' rapportaċ pajis pajis għal banek kif hemm definit fil-raba emendament. Skont id-direttiva tal-rekwiziti kapitali. Nitolbu l komissjoni biex nintroduċu bħala pass li miss CBC eh, mandatarju u eh, dawn jeskludu l-SMEs fi setturi kolla u fil-pajizi kolla fejn joperaw li jinkludu ġurisdizzjonijiet non kooperativi u tax havens billi kunem revizjoni immedjata tal-direttiva fuq la kontabilità u għat li nizguraw illi il-pis amministrativ jiġi minimizzat. Grazzi. Grazzi ħafna. Oġezzjonijiet għal din l-emenda? Le. Mela, nivutaw issa eh, fuq il-paragrafu 37 kif nu emendat f'żewġ partijiet l-ewwel parti Eh, għaddit. Tiri parti favur kontra astenzjonijiet. Naseb li din u ukoll, però namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 39, test oriġinali b'żewġ partijiet, l għol parti favur kontra astensjonijiet għaddejt, It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni marwaqa. Għaddejt. Paragrafu 60, favur, kontra. Astensjonijiet, għaddejt. Paragrafu 62, zoċ partijiet, l għol parti favur, kontra. Astensjonijiet, għaddit. Tieni parti, favur, kontra Astenzjoniet. Maddiċ. 67. Votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti. Favur kontra astenzjoniet għaddit, tieni parti favur, namlu verifika. Na, namlu verifika fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni marruqa. Iva, għaddit. Uh, tieni parti favur kontra, Mish ċara din, namlu verifika, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? M'għaddiċ. Paragrafu 69 favur kontra. Astenzjonijiet. L-istess maġġoranza. M'għaddiċ. E paragrafu 70 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Eh, premessa M, eh, test originali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa għanna riżoluzzjoni kolla kemmi votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Bekk nal u l-votazzjoniet. Neħħġiċkom issa biex dawk li u jibqaw għawnek u jisimaw, testaw tibqaw għawnek u tisimaw, pero dawk li rridu jitilqu, jekk joġobkom, jitilqu mill-ewel.